Dear colleagues, Eżis kollegi, jekk ġobkom? First of all, I would... Għawen għet nishtiq eh, nil-amana l-komissarju eh, nominat, Sur Carmen Novella, un-bat, Sena għaddi għal-lingwa tiegħi. Il-portofall tal-Kummissarju nominat ikopri spektrum wiesa ta' politika u parti kbira ta' xolijiet leġislattivi tal-Parlament. Il-Kumitat tal-Ambjent huwa għampenjat sabiex ħares l-ambjent u anke sabiex jipromuovi żvilupp li jkun effeċenti u sostenibbli punt ċentrali il għandu jkun fil-politika kollha anka skont l-impenn tal-President elett Jean-Claude Juncker għal tkabbir favur l-ambient Green Growth anka skont il-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kummissari il-Parlament jevalwa il-Kummissarji nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom tal-impenn Ewropew tagħhom u anka l-indipendenza personali jiverifika wkoll l-arfin tal-portafoll rispettiv u anka kapiċtajiet ta' komunikazzjoni. Qabel ismiħ il-komissarju nominat irwieġeb bil-miktub għal kwestjonarju bil-miktub appuntu. Tweġibit bl-Ingliż tqasmu lill-membri il-ġimgħa 26 tax-xahar, il verżuniet l-oħra tqasmu lill-membri propju dal ħodu Fuq l-istruttura tad-dibattitu, il-kommissarju nominat se jagħmel dikjarazzjoni ta' introduzzjoni ta' mhux iktar minn 10 minuti. Imbagħad se jkollu 5 minuti fl-aħħar tal-laqa għal dikjarazzjoni tal Wara l-introduzzjoni tal-TI u anka tal-kollega President tal-Komitat tas-Sajt u l-istqarrija tal-Komissarju nominat se jkun hemm 45 mistoqsija mill-membri maqsuma anka skont suġġetti skont kompetenzi tal-portafol tal-komissarju nominat. L-ewwel blok ta' 25 mill-Komitat tal-Ambjent, tieni blok ta' 17 mistoqsija mill-membri tal-Komitat għas-sajt u tielet blok mill-Komitat tat Trasport. Id-dibattitu se jkun skont il-prinċipju ta' ping-pong kif insejħu u bitlet blokki ta' tlet minuti mistoqsija tweġiba, minuta l-mistoqsija u zewx minuta tweġiba minnajr eh, follow-up. L-ewel round ta' mistoqsijiet għal blok tal-envi u sajt se jisim rappresentanti tal-gruppi politiċi. Sabiex anke nirrispettaw il-ħin allokat, nistieden lilkom il-kol u anka l komissarju nominat sabiex jirrispettaw il-ħin allokat għalihom. Se jkunem 5 sekundi zejda għal membri u 10 sekundi għal kandidat wara il-mikrofonu se jinqata. Se jidher Strix fuq il-monitors 10 sekondi qabel jispiċċa il-ħin allokat. Issa, żewġ punti ta' informazzjoni lill-Kommissjoni. L-interpretazzjoni hija fit 23 lingwa, il-kellima l-daqstant jistaw jużaw il-lingwa tagħhom, il-lingwa nazzjonali tagħhom. Nfakkarkom madana kollu illi da kollu li se tajdu se jiġi eh, interpretat f'interpretazzjoni simultanja għal daqstant taġlux meta titkellmu. id u eh, huwa mxandar fuq is-sit elettroniku tal-Parlament fejn se jkun possibbli wkoll li wieħed jiddownload eh, recordings tal-seduti. Naddi issa il-kelma l kollega Kadek, il-President tal komitat tas-Sajt, biex jagħti l-introduzzjoni tiegħu. Merci, Charles Giovanni. Grazie Giovanni palma milt inti, nilqa fosna lil Karmenovella Novella unek, il-portavol tijaw għabisa ħafna li inkludi l-ambjent, kwistjoniet marittimi man sajt, u dan juri xini l-intenzjoni ta' Jean-Claude Juncker pala president li għad flimkien Green Growth ma' Blue Growth, tkabbir eh, favur l-ambjent u dak eh, marittimu kandidat għandu jirriforma l-CFP sabiex jiżgura li l-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sajt timxi b'mod sostenibli u timxi l qoddim F'din eh, fl ta' missjoni ma najdux bis iktar fuq is-sajt u din hija ħasra fl-opinjoni tiegħi. Hemm xi żewġ punti wkoll li se nkunu qed niżaminaw f'dan ismih l-implementazzjoni ta' riforma tas-CFP il-projbizzjoni fuq il-rimi taħut u anka miżuri tekniċi u reġjonalizzazzjoni. Forsi nfakkarkom, anzi nfakkar l-kandidat, illi hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna numru ta' prerogattivi li huma l-qalbna ħafna l-applikazzjoni stretta ta' Trattat ta' Lisbona, il-Kommissjoni tipproponi il-Parlament u l-Kommissjoni jiddisponu. Ovvjament il-Kommissjoni għandha rwol sħiħ bħala faċilitatur imma ma tistax taqbess il-prerogativi tagħha għatti delegati u ma kwistjoni importanti għal komitati kollha tagħna u l-Parlament jixtieq ikun involut fl-iżvilupp tagħhom eh, kemm jista' jkun. Meta niġu għal mistoqsijiet Giovanni ġa spjega kif ser nimxu, minuta mistoqsija, żewġ minuti għal tweġiba. L-ewwel Kumitat Envi, bat il-Kumitat Pesh. Kif ukoll numru ta' mistoqsijiet illi anka u bil-miktub lis-survella. U jiddispeċini però illi uħut mit-tweġibiet huma wisq ġenerali u nittama li waqda nismiħ ismiħ is-survella it-tina kemm xejn aktar dettal fuq dan mistoqsijiet. Jina perswas fil-fat li dan se rikollu pat fuq l-evalwazzjoni eh, ta' wara dan ismiħ. Da kollox minna ħati għaj bħala kommenti preliminari għal darboħra merħba lilek survella kommissarju nominat għal